jina li ma jkunx hemm iktar burokrazija. Irridu li nintejbu sitwazzjoni u jkollna prezzi tajbin sabiex kunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna. Grazzi. Grazzi dak id-dibattitu innala u kompli f'nofsija għada. Il-punt uħar tal-agenda huwa l-mistoqsijiet li mistoqsijiet dwar il-kriżi kif tolqot il-SMEs. Nat il-kelma li Signor Sofa għal żewġ minuti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Grazie ħafna, Signora President. L-ispont għal din mistoqsija kien dik ta' tibdil il-kbir li kellna fis-suq tal-intrapriżi żaru medji l-istaġnar ekonomika eh, kbira li krajna f'dal periodu. Ir-reviżjoni ta' dan l-att dwar il-negozji żgħar b'xi mod femmu aħjar il-problema l-problema kbira hija l-aċċess għal kreditu hemm il-kummerċ illegali li tant ekonomiji qed ibatu minħabba fih u li qed iħalli dan ikbar fuq l-intraprizi zaru medji u anka l-internalizzazzjoni u l-globalizzazzjoni tal-intraprizi. Għal-daqstant, qed nitkellmu fuq xi ħaġa kostruttiva ħafna. Il-mistoqsija tagħna trid tkun kostruttiva. Kif imxew l-affarijiet? Li ma stati membri approvaw dal-proposti? Fiex wasanna fi klim ieħor? Madonna kollu dak, dak li xtaqt nisaq fuq u issa u li issa għanna situazzjoni traġika u drammatika ta' self għall-intraprizi zaru medji f'dawk il-pajizi illi għaddej minn krizi serja. Nitkellem fuq il-Portugal, l-Irlanda u l-Greċja. U d-dimajnejna għanna diffikultà dejjem tikber sabiex eh, jitħallas id-dejn. U dan iħalli danni fuq l-intrapriżi zaru medji li ma stawx iħallsu l-banek. saħħa ta' kwist eh, tal-utenti naqas xi kultant anke bin-nofs. Għal daqstant, sur kommissarju, jien nistaqsi forsi ma rridux nirrokolamentaw li nafusa fuq level komunitarju fuq is-self, jiġifieri kreditu għall-intrapriżi żaru medji għandu jkun hemm eh, eh, twessi għal dan xaqsam il-kreditu wkoll għandu jkun hemm tnaqqis fuq il- li fuq il-rati ta' interess. Folgt für zwei Minuten, Herr Kollege Teurer. Is-sur Toyota nisa għal żewġ minuti. Eżis kollegi. L-importanza tal-SMEs ġi diġa qed ħafna drabi. Mr. Barroso għal 99% tal-SMEs għandhom inqas minn 250 fil-ħaddim. Eh, Lek irridu ngħidu li l-SMEs huma verament il- l-iktar importanti għall-ekonomija tagħna rridu ntejbu il-sistema leġislattiva fl-Ewropa. Għalhekk bil insommu dik f'moħħna u jekk it-test diġà beda Hemm biss ħames stati membri li qegħdin japplikaw bl-istess mod dan hemm li jagħmluh biftit konvinċenza u ivarja skont kif jaqblilhom u l-bqija ma japplikaw xejn għal daqstant il-liberali aħna għamilna din il-mistoqsija nitolbu lill kummissjoni biex teħu inizjattiva sabiex Dan l-evalwazzjoni ta' impatt fuq l smi tiġi applikata fuq l-istati membri li jistgħu japplikaw l-ispejjeż u naqsu l-birokrazija u naqsu daw il-piżijiet u niddefendu l-SMIs u d-dim l-Unjoni Ewropea li dejjem qiegħda tabbihom bizja piżijiet burokratiċi u amministrativi nixtiequ li ikollna leġiżlazzjoni dejjem flessibbli, kolna lok għata manuvra u l-SMI siġu zem neħdu nżammuha f'maħna u dejjem nintegrawhom fil-leġiżlazzjoni. Naħsbu wkoll illi il- Kommissjoni għandha tkun ta' eżempju u ta' motur għal dal proċedument kollu kemmu. Aħna fl-Unjoni Ewropea rridu nibdew nimxu f'din id-direzzjoni sabiex ir-regoli li ġi applikaw fl si japplikaw fi prattika. Grazzi, Sir Turer. Issa l-Kommissjoni. Grazzi, Sur President. Sur Signor President. L-ewwel li nixtieq ngħid li sabi nishtiqni napologizza għal kollega tiegħi illi riet ikun hawn kien verament interessat f'din il-kwistjoni, pero u għan volut fil-laqta tal-G20. U għalek saqsali li sabiex nħu postu u jina impenjat u kol f'dan il- f'dan il-kwistjoni li kan sentikom l-spiegazzjoni tijaw nishtiq nirringrazzja s-Sinjur Sevilla u s-Sinjur Ferrer tal-li ħadu l-inizjattiva li saqsu l-Komissjoni dwar din il-kwistjoni dwar il-lat tal-negozji żgħar. Issa, issa bħala kontinuazzjoni ta' dibattitu li għadna kif kellna, mill-20 miljun kumpanija 99% taħ jirrapprezent joħolqu 99% tal-kumpaniji li joħolqu l-impjiegi fl-Unjoni Ewropea huma l-SMEs huma il- alba u mal-iktar ħaġa importanti li għanna bżon sabiex konna tkabbir. Dawn il-kumpaniji kif intom kif għattu intom għandhom ħafna diffikultajiet, speċjalment bħalissa, u minħabba li huma ta' daqżaru medji dawn għandhom iktar problemi. Għandhom iktar problemi bl-esportazzjonijiet, bil-mobilità u anka bil- bil-kummerċ. U għalek aħna bil-Single Market Act għat nissuġġer din il-leġizlazzjoni irridu nisimplifikaw il- is-sitwazzjoni u sabiex komplu nuħol u nżidu il-kummerċ għal dawn l-SMEs. Diversi iktar diffikultajiet bħal eżempju spejjeż amministrattivi, nuqqas ta' likwidità, nuqqas ta' ċess għal fondi u nuqqas ta' visibilta' fuq is-swieq eh, sabiex ikun kun jistaw jilqu investituri, dan kollu għat ostaklu għal u xkil għal SMEs. Intqal il-krizi ġelet lil 3 miljon persuna li jatmu fl-SMEs biex jitilfu xolom dan eh, ħdimni mill-2008 meta ħriġna wkoll b'approċċ ġdid sabiex jirrifletti u jilqaħjar għal l-ħtiġijiet tal-SMEs. Dan eh, u koll fisser li eh, stajna, stajna per eżempju intejbu il-proċess tal-SMEs, per eżempju se tkun iktar faċli stabilixxu wieħom il-faċilitajna il-modi ta' kif ikunu jistaw per eżempju kolom tnaqis fil-vjajt li jkollhom iħallsu. Kellem punti pożittivi fil-fatt mindu stabilixxejna dan il-lat fl-2009. Kien hemm eh, impatt pożittiv u dan eh, ħareġ ukoll studju riċenti dawn it-testijiet eh, ġo riflessi u kol f'test, nasab li għanna u kol nimxu ktar l-qoddim. Is-surtejani taħt l-amministrazzjoni ta' surtejani il-Komissjoni ħat organizzaw ehm, grupp ta' jew workshop sabiex kun nistgħu nimxu aktar il-qudiem. Il-Kummissjoni wkoll ħadmet sabiex eh, ittejjeb dawn it-testijiet ukoll. Nkoll għandna dedikazzjoni ehm, kif kol għandna Sur Barroso biex ta' direzzjoni li għandna nieħdu sabiex nkun nistgħu ntejbu it-test it-test. U rridu li l esem kolom kol vizibilta, din hija xaġa li rridu. Il-lat għal negozji żgħar huwa tajjeb ħafna fejn qasam il-konsistenza. Irridu li l-estu iżda irridu l-estu iżda minn ċerta aspetti. Per eżempju, fejn il-problema tal-kompetizzjoni għal-SMEs. Il-Komissjoni il problema tal kompetizzjoni għal il komissjoni tidħat dedika 2.7 biljun euro sabiex nappoġġaw il-SMEs u nisperaw illi kolna u kolla poċ mill-Parlament Ewropej dwar dan. Issa rigward l-aspet finanzjari nixtiqu li nirdupjaw il-budget għall-SMEs u rridu li dawn il-fondi nataw bi priorità l-SMEs li qegħdin fil-fażi inizjali ta' tkabbir tagħhom. Dan huwa l-iktar fażi fraġli u sensittiv. Dawn il-fondi huma utli ħafna. Iżda rridu naħdmu wkoll fuq il-problema ta' aċċess għal fondi. Hemm tliet snin ta' riskju kapitali u rridu wkoll eh, niffaċilitaw is-self eh, fis-swieq. Jiena responsabbli minn dan, aħna nirrepreżentaw ħan nippreżentaw leġizlazzjoni fil-ġimgħat li ġejjin sabiex niffaċilitaw ukoll il-negozji fl-Ewropa. Jina qed naħdem ma ma' servizzi tiegħi wkoll sabiex innaqsu il-limitu eh, ta' meta kumpanija tkun tista' tidħol fil- fil-borza u sabiex ukoll intejbu l-likwidità. Irridu koll niffaċilitaw sabiex il- li daw negozji kollhom aċċess għal self mill-banek nafu li konsekwenza tal-kriżi hemm inqas hemm iktar problema akbar sabiex ikun hemm aċċess għas-self mill-banek. Anka li jkun hemm implementazzjoni ta' regoli ta' Basel fuq il-fondi prudenzjali u l-likwidità. Nafu li dawn ħaj kolom effett fuq il-negozji żgħar li għafna ta' fir reġjoni reġuni tagħkom. 8.3 miljun ehm, banek żgħar fl-Ewropa u dawn jifinanzjaw l-attività ekonomika fl-Ewropa. Dawn jifinanzjaw li għandhom rol importanti xilabu sabiex eh, l-SMEs ikunu jistamx l-qoddim u jinkunu kollu jħorġu b'innovazzjoni ġodda, jridu jagħtu appoċ l-innovazzjoni sabiex anke l-miri tal-2020 sa' 2020 irridu niffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għal self mill-bank, mill-banek. U għalek ħana dedikaw 120 miljon euro. Irridu li l-SMEs jipparteċipaw fil-programm Ewropew għal-finanzjar, għet naħseb fondi strutturati. Il-kollegi tija jridu li l-SMEs jkollhom iktar aċċess U jina t-namel monitoraċ ta' dan u koll irdu nil-facilitaw. Dan kollu mill mill-fondi mill strutturati. Rigward il-biżijiet li hemm fuq is-semis, aħna rridu naqsu dawn il-biżijiet. Qed nagħmlu mill-almu tagħna sabiex nagħmlu dan. Irridu naqsu dan dawn il-biżijiet b'25 fil-mija u nistaw irdu morru lil minn dan. Prezentajna madwar 200 proposta sabiex nisimplifikaw il-leġislazzjoni preżenti sabiex naqsu l-piżijiet bi 31% dawk li għadna kif adottajna u rew tnaqqis ta' 22% fil pizijiet amministrativi ħankomplu fuq din il-linja f'din id-direzzjoni. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tippreżenta din l-istrateġija konsistenti sabiex tiffaċilita l-aċċess għal SMEs għal eh, l-akwist pubbliku. Din hija simplifikazzjoni tal-xiri pubbliku. Dan huwa priorità ċara għalina kemm għall-Kommissjoni u għalija personali. għal swi internazzjonali rridu li kunem din nifaċilitaw din reċiproċità. Irridu il tradizjoni tal-ftejim tal-GPA ħan proponi iktar l-qoddim. ħan għamlu kol proposta għal standardizzazzjoni tal servizzi sabiex istabilix ikollna standard stabilit għal SMEs. Rridu li jkollna kultura ta' sħobija mal istati membri kollha. Aħna ma jistax ma jistax kollha biex leġizlazzjoni teoretika biss fit teorija. Rridu li leġizlazzjoni tkun applikabbli għal SMEs. Iż-żewġ MPs illi għamlu mistoqsijiet nix ngħidulhom illi jekk taqra lat waħdini tal-negozju tara li 50 eh, proposta ewlenija 50 proposta ġenerali li qed nipproponu. Din il-leġislazzjoni li għandha l-għan li tifaċilita x-xogħol tal-SMEs. ħafna drabi dan kollu mhux aċċessibbli l-SMEs. Hemm rappreżentant ukoll eh, tal-Kummissjoni Sur Crespo illi ħajtkellem dwar miżuri għall smes dawnu nataw l-appoġġ eh, mill-ambasċati u li eh, nataw l-appoġġ mill-stati membri flaqa li telat fl-14 ta' settembru u titkellem mod partikolari dwar l-aċċess għal kreditu minnaħat tal smis Issa, rigward il-kooperazzjoni mill u essenzjali jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri sabiex ikun nistgħu implementaw dan il-att u jkun possibli u kol għal-SMI sabiex jkunu jistaw jirbħu din il-reċessjoni irridu nirbħu l-battalja li għanna qoddimna għal tkabbir il-ħolqin ta' xol u l kompetitivita Irridu li l-SMEs jimxu l-qoddim u rridu nejni għom blaħjar mot li nistaw, grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar Barnier. Es folgen nun die Redner im Namen der Fraktionen. Zunächst der Kollege Bend. Grazie. Fissem il-gruppi politiċi nibdew bis-sur Benson għal minuta nofs. Grazie ħafna, Sur President. Grazie u koll il-Kommissarju illi għandu lejn l-intrapriżi żaru medji lat għal l-SMEs hija l-umbrella trid kopri liġi dwar l-SMEs. U hemm tliet kondizjoniet li huma importanti meta niddiskutu dan aċċess għal kapital, numru wieħed, numru tnejn, aċċess għas swieq iddiskutejna dan diġà, U t tillet punt li naqsu il-pizit amministrativi memx dubju il-reċessjoni ekonomika tamila diffiċli ħafna l-SMEs li jkollhom maċċess kapital. U jiena qed nistenna bil ħer għal proposta tal-Kummissjoni għaliex irridu niżguraw illi ikolna SMEs b'saħħithom li jkollhom aċċess għal kapital. Aċċessa għas-swieq, iva, Għal dan għanna bżon so intern li jaħdem kif suppost u ovvjament l-SMEs irridu jipparteċipaw f'kummerċ maċ-Ċina nafu li hemm rati ta' tkabbir għolja u jekk rridu li rata ta' tkabbir tagħna tikber ukoll l smis hemm bżonn li jkollhom aċċess għal dawn is-swieq ukoll. kol. se jkunu ngħinuhom jagħmlu dan. M'hemm l-ebda dubju illi meta niġġieldu l-burokrazija importanti illi l-Istati membri kif ukoll il-Parlament Ewropew nirranġaw l-affarijiet interni. Meta niġu biex nimplementaw id-direttiva rekwizita tal-kapital, hemm bżonn inkunu nafu illi dan ifisser illi nagħtu aktar flus l-banek. U din se tkun problema oħra għall intrapriżi żaru medji, hemm bżonn nappoġġaw anke leġiżlazzjoni f'dan il-qasam grazzi. Grazzi ħafna, Sur Benzin, is-Snira Toja Għal-minuta. Grazie. Grazie ħafna, Sur President. Il-krizi fl-Europa qed tiddaħna f'ċirku vizzjuż għandu x'jaqsam il-budget pubbliku u l-kapital privat għandu x'jaqsam ukoll mal-produttività tal-kumpaniji tagħna. Il-reċessjoni hija realtà u l-importanza tal-SMEs hija kruċjali u taqsant il kummissjoni għandha assolutament flimkien mal-Parlament iżgura l prinċipi tagħna ndaħluhom fil-prattika u l-inizjativi leġislativi tal-Small Business Act isi jisiru pratika konkreta fl-istati membri b'effettività għolja u kwalità eh, xirqa. Xieġri sur komissarju jekk l-istati membri ma jantiċipawx anzi jantiċipaw il-lat nifsu. Pero għanna fuq level ta' metodu nil-verifikaw sabiex naraw jekk meta nil-leġislaw inkunix l-interess tal-SMI smuħna. Hemm bżonn niproċedu b'determinazzjoni sabiex noħol u dan il-qafas ta' opportunità li inti tkellim dwara, napprezzaw dak li qed isir anke mill-Kommissjoni waħna lesti bil-budget u l-possibiltajiet li għandna eh, fidejna li nejnu fuq il-kreditu e nagħmlu diskors ċar mal-banek sur kummissarju li xemżon nejnu il-kellima tiġi interrott. Filin dank, Frau Kollegin. Grazie ħafna, Signora Toja. L-Onorevoli Watson għal-minuta. Thank you, President. Grazie, President nilqa l-president il-proposta tal-kommissjoni u xtun nil-anka xol rapporter za semmizu mal-motor tal ekonometana jinvolvu l-ispirtu tal-intraprizi u huma wkoll eh, il-ġejjieni tal-intraprizi l-kbar ta' da fil-passat dawn traskurajnihom mill u anka l-imsiba soċjali traskurawhom li jirrappreżentaw ħafna drabi il-kumpaniji l-kbar Il-moftiħa suċċess tagħhom huwa l-aċċess għal finanzjament. Il-Fond ta' Investiment Ewropew kien importanti ħafna l-intrapriżi żgħar fil-kostituenza tiegħi u nilqa l-impenn tal-Kummissjarju li jikkonsidra opportunitajiet ġodda għal venture capital hemm bżonn niżguraw Is-Sor Martin, jista' staqsek mistoqsija? Your colleague, I didn't want to interrupt you. Ma rridx ninterrompik. Xtaqt nis li inti tispiċċa l-intervent ma nistaqsi l-mistoqsija. Ich glaube, Herr Präsident, der will mich nachher was fragen, das geht. Ähm, Naħseb għandhom mistaqsija oħra wara tajjeb. Irridu niżguraw li sistema bankarja tagħna meta tiġi rikapitalizzata issellef mill-ġdid l-intrapriżi żgħar. Milqaw ukoll il-proposta tal kummissjoni fuq il-ħasit eh, li jiġu tartu. Bżonn il-Kommissjoni tagħmel xi ħaġa sabiex nisimplifikaw il-VAT, speċjalment transazzjoni transkonfinali jina zort kompanija fil-konsekwenza tijak, Sfantrak samet u għalunna li jem xie 27 threshold ta' VAT fil-seħ u dan jagħmilha diffiċla l-intrapriżi zzar illi eh, jagħmlu xogħolhom kif suppost. Imson il-Kommissjoni tirrevedi il-liġi dwar ix-xogħol li titlob valutazzjoni tal-impatt u xi kultant sunset clauses sabiex nittrattaw intrapriżi żgħar. Il-kollega Martin, Tista tista mistoqsija. Iva, Sir Watson, inti għandek eh, esperienza twila fil-kamp politiku ta' ħafna dwar iċ-Ċina. Xitajt kieku fi żmienek fil-Parlament Ewropew xi progress rajt għal intrapiżar medzi fi żmienek hawnhekk, rajt xi progress, rajt xi vantaġġi jew l-affarijiet baqgħu l-istess dejjem iktar burokrazija Meta nħarsu lejn l-esperjenza ta' ċina, nistgħu naraw li hemm ħafna intrapriżi żaru medji ma taħseb li dawn huma anqas irregolati fiċ-Ċina mill huma fl-Unjoni Ewropea, il-Sur Watson. Grazzi, Sur President. Nistaqsija mm, kienet wata interessanti, jiena eh, ħadimt fiċ-Ċina u rajt id-diffikultajiet li jiffaċċaw l-intrapriżi żgħar fiċ-Ċina Ovvjament dawn huma nqas regolati b'modi differenti ma jiffaċċaw sfidi kbar li l-kumpaniji tagħna ma jiffaċċawx. Naħseb illi għanna il-qafas sabiex nid-leġizlaw għall-intraprizi iż-żar, nittamil kummissjoni s-satejnum billi tati konsiderazzjoni serja għall-investament f'affarijiet pal broadband enerġija irħas minn eh, ejjun rinnovabli u rotot eh, ta', ta trasport li jgħinu li daw l-intraprizi. Grazzi. Filin danke kolli. Grazzi ħafna Sur Watson. Għal minuta Sur Nicholson. Grazzi ħafna Sur President, Kommissarju. Nista nifhem dak l kommissarju għaliex fil-konsistenza tiegħi fl-Irlanda ta' fuq aktar minn 90% tal-kumpanija ma' trapizzaru medji. Un id niddependu fuqhom għat kabbir u għall-impatt illi kollom dan fuq l-ekonomija reġjonali u l-affarijiet parissu ma serji ħafna mħabba l-kriżi. Fil-klima preżenti l-intrapriżi żaru medji qed joperaw f'kondizzjoni diffiċli. L-intrapriżi żgħar qed jesperjenzaw pressjoni mhux l-inqas diffikultà l-aċċess għall kreditu U fil-konsekwenza tiegħi din il-problema kbira. Ma dan kollu kwestjoni oħra hija l-burokrazija illi ikollhom jifaċċaw ta' kuljum l-intrapriżi żgħar. Jiena qed nistenna risposta tal kummissarju fuq l-effettività tal-att fuq negozji żgħar, speċjalment il-test tal-SMEs illi għandu jkun effett effettiv għall-analizi ta' leġizlazzjoni Ewropea fl-Stati membri differenti. E permetti li najtu koli għannan nkunot attenti fl-Europa li ma nirregolawx iż-żejjed u inċedu postna fissu u noqgħu passivi qoddim dan kollu. Grazzi. Vielen danka kollegi Nikol. Grazzi, Sur Nicholson. Nadu sa Sur Butiker għal żewġ minuti, Sur Butikofer. Mikrofon għakellim. Herr Präsident, liebe Kollegen, der Small Business Act Eżis kollegi, lat fuq negozji żgħar hija ħaġa tajba. Madana kollu mhijiex liġi, eja biss qatt eh, fiħlat. Jekk rridu l-Kommissjoni kif qalet is tewja li toħlo u sir eżempju għal politika favur SMI żir dan mużewġ affarijiet. L-ewwel net, irridu trattar kustjoni tal-flus, u anka naġixxu fit-teħid ta' deċiżjonijiet hawnhekk xagħt inqajjem tliet punti. Meta niġu għal programmi ta' riċerka, għadni minix sodisfatt meta nara illi għandek il-DG Enterprise u DG Riċerka. Ma joġobniċ kif saru negozjati speċjalment il-ġejjieni ta' programm l-kompetitivita u l-innovazzjoni. Jina dak li smajt muġobni xejn, għanna kenna program favur SMEs imserridu naraw kif il-program se jaħdem fil ġajjini Hemm fattur wieħed li għandu jkun il-kriterju tal-Parlament vizabi il komissjoni fuq l-SMEs mhix kwistjoni biss ta' aċċess għal flus imma nqas burokrazija aċċess aħjar għal dawn il-programmi milli kien il-każ fil-passat u hawnhekk hemm bżonn ikollna kunċett wiesa ta' innovazzjoni din kienet waħda mill kwistjonijiet prinċipali meta rappreżentanti tal-SMEs iltaqgħu fi Brussell ftit ġimgħat ilu għal ġimgħa favur l-SMEs. Waħda mill kwistjonijiet prinċipali li diskutew kien riduna nagħdu l-messaġġ li l-innovazzjoni mhijiex biss riċerka, speċjalment għall intraprizi iż-żaru medja, innovazzjoni għall SMEs tista' tikkontribwixxi wkoll sabiex tgħinna nirħu l-sfidi gbar kbar fis-soċjetà tagħna. Hemm bżonn għal daqstant intuhom aċċess aħjar għal programmi tagħna. Ma rridux daw isiru dipendenti fuq il-kumpaniji l-kbar. Fl-istati il-membri kbar li jistgħu jonfqu ħafna fuq riċerka. Il-Kommissjoni tritturi illi tista' taqdim il-paroli għal fatti u li dawn il-prinċipi fl-aħħar mill-aħħar isiru regoli prattiċi għal SMEs. L-aħħar punt fondi strutturali nieħu gost li s-Sur Barniet kellem dwar fondi strutturali imma ċess għal SMEs għandhom ikunu imtejba b'mod drastiku rridu naraw partnerships bejn awtoritajiet lokali, istituzzjoni ta' riċerka, universitajiet u l-SMEs. Hemm eżempji eċċellenti ta' dan Steinbeis, jew innovazzjoni, il-vouchers ta' innovazzjoni, Cambridge u kol, jaħdmu fuq dan, hemm ħafna eżempji li nistgħu insegwu fuq livell Ewropew, eżempji li jgħinu nansaħu l-pożizzjoni tal-SMEs. Meta niġu għal strutturi ta' governanza, hemm bżonn ikun hemm aktar responsabilità għal kommissjoni jaħasra li meta niġu għal proposta għal l-aġġornament tal-istandardizzazzjoni l smas ma natawx dritt ta' vot. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Provera, grazzi Sur President, preferenza għal kwistjoni li għal reġun li naf jien, il-tomontan tal-Italja, l-iktar kwistjoni importanti għal SMEs tana huwa l-aċċess għal kreditu. ħafna iktar importanti mill-aċċess għal burokrazija, pressjoni fiskali u l-kompetitività internazzjonali speċjalment dik miċ-Ċina. Il-banek u manġela jagħmlu kapitalizzazzjoni mill-ġdid, jħalsu għaddejn ġitmet l-spekulazzjoni u mux għatjatu aktar kreditu li l-SMEs. Intraprizi zar wis biex ikollhom fondi propji jew li jiprovdu garanziji Dawn ma jistax ikkontribwixxu għal awmin tal-ekonomija tal-pajjiż independentement mill-bona volontà tagħhom. Għal daqstant huwa importanti ħafna li nwessaw il-mekkaniżmu ta' kreditu ta' forum differenti sabiex nifavoraw l-intrapriżi żaru medji u ntejbu wkoll informazzjoni fuq id-disponibilità tal-istrumenti finanzjarji għad dispożizzjoni tagħhom speċjalment il-fondi strutturali. Minar flows, memx riċerka, memx rinnovament, eh, eh, memx possibilità li ninvestu għal daqstant huma impossibbli li kontri kontribwixxu għal ġid tal-pajjiż. Fin danke kollegi Provera. Grazzi l-onorevoli Martin għal minuta u nofs. Danke, vi kennen ja alle. Grazzi, il-koll nafu dwar dan is-suġġett intqal kollox, pero mux minn kolħat. Minix ser nġbet l linja tas-soltu, pero sur komissarju sen Eh, Tik tifħir għaliex dak li għattinti huwa l-ewwel importanti, it-tieni huwa korrett, però il-messaġġ għadu ma wasalx issa. Persuni li għandhom xaqsu mal-SMEs jistgħu jaraw illi hemm disparità bejn dak l-Unjoni Ewropea tista tikseb u tista tagħmel meta nitkellmu dwar tnaqis ta' burokrazija, per eżempju, imma wkoll meta nitkellmu dwar aċċess għal fondi pubbliċi. Il-figuri ta' tagħhom 34% biss tal-xiri pubbliku kollha fl-Unjoni Ewropea jina lill l-SMEs. Anka meta niġu għal riżultati ekonomiċi dawn jirrappreżentaw biss nofs. Dana kollu għandu x'jaqsam ma l-azzjonijiet speċifiċi tiegħek, l-attivitajiet tiegħek niġu mitluba nkunu ottimisti u jina nishtiq nkunu ottimista fil-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi sajt rapporti fuq kif normalizzaw l istatistika ċess aħjar, imma fl-aħħar mill-aħħar dan ukoll għandu ħafna x'jaqsam ma l-faċilitar tal-informazzjoni u l-kizba tal-informazzjoni u kif tinterpreta din l-informazzjoni mżonna hawnhekk Eh, nifoka fuq portals elettroniċi, kif nikseb il-flus blinqas mod burokratiku possibbli. U nasabam ħafna xogħol xi jsir hawnhekk u jiena inħeġġek sabiex tifoka fuq dal aspett partikolari, grazzi. Grazzi, Sir Martin, Lon, is-Sinjura De Castello vera. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna kommissarju Sissa, meta diskutejna l-SMIs, dejjem Tkellimna fuq kwistjonijiet finanzjarji nuqqas ta' likwidità, diffikultà l-aċċess tal-kreditu u Dana verament huwa l-ewwel problema huwa l-problema ewlenija tal-gvernijiet, tal-SMEs u tal-intrapriżi kollha huwa l-problema tal-banek u fuq kollox fl-opinjoni tiegħi huwa wkoll il-problema ta' kull wieħed u waħda minna ċittadini, però permettuli li jiena ninsisti fuq dimensjoni li fl-opinjoni tiegħi hija strategikament fundamentali ma qatt ma semmejnija jew ftit. Dan għandu x'jaqsam mas-suq intern f'din l-aħħar ġimgħat mill-istituzzjonijiet Ewropej smajna ħafna dwar l-importanza li nimxu l qudiem fl-xogħol tagħna dwar l-iżvilupp ta' suq intern u bħala element strateġiku biex nkunu nistgħu noħorġu mill-kriżi. Isek, nħarsu l-relazzjoni bejn is-suq internu l smes naraw li huma biss 23% tal smes li għandhom kummerċ transkonfinali u ma bis 13% illi dana jamlu iktar lilin mill-frontieri eh, mir-reġjun tagħhom stess biex terġaw tgħid. Jiġifieri tista' tara l-ostakli enormi li jeżistu f'dan il-qasam u diffiċli ħafna li ġdana speċjalment meta iffaċċati bil-fermentazzjoni eh, leġislattiva foqsma daqstant bażiċi li għandu bħalissa s-suq interni. Ġifieri għall-SMEs huwa jiswa ħafna u ħafna xogħol u ħafna flus illi jerbu daw l-ostakli kollha u din hija ħaġa li jridu nsolvuha grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Del Castillo. Es folgt nun Frau. Grazie ħafna. l honorable Merkel sal-minuta. Grazie ħafna, Sur President. Sur Komissarju, qed niddiskutu s-sena għamlu f'din il-kriżi, rridu nifokaw fuq l-SMEs. U mhux qed nitkellmu biss dwar il flow għaliex avolja dawn huma importanti, ma bżonn inħarsu lejn l-aqwa taħriġ possibbli ridu niżguraw li mhux biss noħolqu l-innovazzjoni imma li din tintuża u tiġi adottata. Ħafna qed titkellmu dwar ir-riċerka imma mhux wisq fuq innovazzjoni u l-intrapriżi żaru medji. Irridu nifukaw fuq l-aspetti finanzjarji u s-sistema finanzjarja ħafna tkellmu dwar ammonti żgħar li huma meħtieġa il-business venture capital, angel capital, imma kif se tpaċi dan ma l-użu tal-fondi. Il-fondi se jkopru dawn eh, l-aspetti kollha għal eh, ammontizar se nagħmlu zattament għandek kumpaniji u individwi li qed jibdew għattini darba dawn għandhom bżonn opportunitajiet ukoll is-sur Tajani għalinna il-politika tal-Kommissjoni u mumiex wis aġġornati fuq kumpani li qed jippruvaw jerġgħu iwaqfu eh, intrapriża tieni darba x'nistgħu nagħmlu f'din is-sitwazzjoni grazzi. Grazzi ħafna l-onorev is-Sur Gallagher għal-minuta. Grazzi Sur President. President, is-settur tal-SMEs u aspett importanti ħafna fl-Irlanda kwart ta', l-SMEs. Um, massively to tax income and uh, social insurances. The sector provides... da settur joħloq ħafna postijiet ta' xogħol u huwa importanti fil-kostituenza tiegħi fl-Irlanda. L-ispejjeż u disponibilità tal kreditu hija huwa l-ikbar ostaklu li qed jiffaċċja dan is-settur. Dan minkejja il-fatt li għanna kriżi bankarja u kollu b'riżultat ta' dan ħafna kompaniji mhux qed jinexilhom ikkampaw din ir-riċessjoni u barra minn hekk saret referenza għal burokrazija li għadha xekker il-ħolqien tax-xogħol u għandha tiġi indirizzata fuq livell Ewropew. U nfakkar il-Kamra l-Kommissarju il-President Barroso tampen fil-diskors tiegħu s-sena l ohra li burokrazija se tonqos u sen ninna ninnex fadlu l-biljoni, pero dawn l-effetta dun ma rajtom xin nishtiq narom. Il-settur tal-SMEs u mal-motur tal-ekonomija Ewropea ma dana kollu rridu niprofdu n-implementaw politika sabiex nizguraw ekonomija, atmosfera ekonomika b'saħħi ta' sabiex ekonomik tarskal. Vielen Dank, Herr Kollege Gallagher. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Tolschinowski. Grazie ħafna s Tolschinowski, al minuta Grazie, Präsident fil-li ħagġa ovvja li kon naqblu kemm huma kruċjali l-SMI għall ekonomija Ewropea. Nilqa it-tentattivi tagħna sabiex nissimplifikaw u naqsu l-burokrazija l-kumpaniji żgħarna ħafna sidin tagħhom daw japprezzaw dan l-approċċ minn naħa l-oħra ma rridux Ninsew il-regolamenti kollha li kien adotta Parlament Ewropew għax dan għandu għandhom effett importanti fuq l-SMEs, għanna regolamenti per eżempju għal ristoranti, għal eh, tikkatjar, dan kollu iżid l-ispejjeż imma biex anke biex wieħed sempliċement isegwi il bidlit eh, kostanti fil-liġi Ewropea huwa għapis fuq l-SMEs, però mbagħad hemm ukoll regoli per eżempju fuq eh, kif għad ħaddem il-ħaddima għalhekk aħna Meta nadottaw il-leġizlazzjoni f'dan il-Parlament dejjem għandna nżommu f'moħħna x'effett ħajkollu fuq l-SMEs. Grazzi ħafna. Naddu issa signura Morganti għal minuta. Grazie Presidente. Grazie ħafna Sur President. Huwa magħruf l-importanza tal-SMEs fl-ekonomija Ewropea u għal daqstan tajjeb li jkunu fiċ-ċentru tal-azzjoni tal-Unjoni. Ħafna drabi nsemmaw bħala problema prinċipali l-SMEs l-aċċess għal kreditu fuq dan tkellimna fit-tul, illum bitħol fis seħħ tal-regoli ta' Basel tlieta, dan jista' jkun aktar diffiċli u jiswa aktar flus Basel tlieta, għalkemm beda b'intenzjonijiet tajbin, inkludi ħlasijiet wala għall banek u dan ifisser inqas aċċess għal kreditu u anqas finanzjament li jolqot l-aktar lill smes Ma twaqis li self tal-SMEs u ma dawk li lanqas u ma riskjużi, ma stax forsi konna miżuri speċifiċi ta' biex insolvu del problema, speċjalment biex nkunu kompetittivi, hemm bżonn tkun innovattiv, imma hemm possibbli tkun innovattiv mingħajr ir-riżorsi. Vielen Dank, Herr Kollege Morganti. Grazzi, Sur Morganti, sessur Sur Brons. Grazzi. 10% biss tal-SMEs jesportaw il-prodotti tagħhom esat membri oħra u inqas minn hekk għal pajjiżi terzi ħafna SMEs huma mikronegozji bi ftit impjegati. Uffiċili għatu parir l-SMEs fiċina jajnu jgħinu sabiex jiġbru djun minn stati membri oħra baċċess kbira l venture capital u dan għandhom ma tantx appellaw lil mikronegozzi u kumpaniji żgħar bambitu żgħar attività Meta wieħed istaqsi l-SMS jixtiequ mill-gvernijiet u mill-Unjoni Ewropea ma jgħidux dan il-parir jew dak dik il-garanzija u ma kull ma jridu huwa libertà minn regolament eċċessiva u taxazzjoni ibsa ħafna mill-8 Deċembru 2010 l-ispiża tar-regolament kien ta' 124 miljon fl-Europa. Dan ir-regolament dejjed ġelu l smis ikunu inqas kompetittivi f'pajjiżi inqas regolati f'kontinenti oħra dana. Ħafna drabi aħna ir-regolamenti tagħna jgħidu ħafna kliem sbieħ imma ma tantx jagħmlu affarijiet huma bażikament dogma. Grazzi, Sur Brons, issa is-Sinjura Sartorja għamlu nofs. Grazie President. Grazie President. Jina naħseb illi dawn l-aħħar sentejn hekk diffiċli għall-ekonomija Ewropea l-intrapriżi żaru medji tagħna għalkemm ħassew il-kriżi f'termini ta' xogħol xorta irnexxilhom e, jimxu l-qoddim u għadhom il motur tal-ekonomija mill-informazzjoni kollha li qrajt Punt wieħed dej li huwa interessanti partikolarment l-intrapriżi żaru l-medji illi jifunzjonaw fl-istati membri li huma l-mexxejja fl-innovazzjoni qed jirkupraw veloċità aktar qawwija minn oħrajn illi huma bbażati f'pajjiżi nkonsidrati modesti fuq livell innovattiv. Dan ifisser illi t-triq li għażlet l-Ewropa permezz tal-Istrateġija Ewropa 2020 u r-rwol li trittati l-innovazzjoni hija Eh, dik eh, it-tajba imma rridu niżguraw li din tħalli riżultati konkreti fi żmien aktar qasir minn dak li konna qed nistennew qabel l-2009. Barra minn hekk rridu niżguraw li l-Istati membri jirrispettaw l-impenji tagħhom, japplikaw id-direttivi u jissimplifikaw il-ħajja għall-SMI stana. F'intervent tal-Kommissarju li tkellem dwar ċifri importanti ħafna li l-koll mm, nafu li huma marbuta wkoll mar-realtajiet tal-SMIs l-Unjoni Ewropea, hemm punt wieħed li interessani ħafna l-idea li natu nifs li l-intrapriżi żaru medji din dawn ħajkunu skoperta kulħadd grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Sartori. Grazie ħafna, Signora Sartori. Issa minuta, is-Sur Kutax. Grazzi ħafna, President. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja fetwat bisħiħ l-attività tal-SMEs Ewropej u għatat qalb SMEs innovattivi fil-Rumanija 55% tal-SMEs kellhom riżultati aktar fjaħ kif l-2010 meta qabla mal-2009 u klima ekonomika ġenerali ma tantx hija meqjusa bħala waħda favorevoli għal ambjent tan negozju u għal 75% tal-SMEs. Minħabba l-importanza tal-attività tal-SMEs għall-ekonomija Ewropea u għal eh, livelli ta' impjegi meta neħdu konsiderazzjoni li 67% tal-impjegi huma fil-fatt maħluqa mill-SMEs fuq livell Ewropew, aħna għandna nagħtu spinta lil l-izvilup tagħhom għandna ntuhom aċċess għal finanzi li naċċertaw li l-attività tagħhom fuq livell Ewropew ma tiġix inxekla mill-birokrazija. Investejna wis biex insalvaw is-sistema bankarja Ewropea mentri l-impjegi u skabir ekonomiku fil-fatt ġej mill-SMEs. Grazzi ħafna Sur Kutax issa minuta. is Rinaldi. Presidente. Grazie Presidente, sis kollegi, Sur Kommissarju. Naħseb li jekk illum stajna nisimgħu leħen ta' Eh, entreprenditor żgħir nistgħu anka naraw stampa aktar eh, eh, kera minn dak li nasbu dan huwa settur li huwa settur kruċjali li huwa parti mill-identità ta' Ewropa qed jiffaċċa problemi bħal pereżempju eżempju għajnuna l-internetizzazzjoni, nuqqas tnaqqis l burokrazija nafu x'inhuma l-ostakli, għadħalas tal-VAT fil-pajjiżi, innovazzjoni u aċċess għal fondi strutturali li ħut mill-pajjiżi tagħna laqqas biss jużaw kif suppost kif ukoll aċċess għal kreditu. Mhuwiex aċċettabbli sur kummissarju li nikkapitalizzaw miġġiet il-banek mingħajr ma nimponu fuqhom ta' biex ikun hemm aċċess għal kreditu għal settur kruċjali tal-ekonomija Ewropea pal-intrapriżi żgħar u medji. Illum dawn mhux qed jiġu premjati imma tiġu eh, rikattati kważi maqtula mill-istituzzjonijiet li jagħtu l-kreditu. Grazzi Sur Rinaldi għal minuta Sur Paxka. Grazzi ħafna tal-li għadajt il-kema President, Sur Kommissarju, Sur President, kollegi. Il- Riżultati ta' dawn l-istudji li saru dal-aħħar sibna li minkejja l-interventi tal-istituzzjoni ta' Ewropej f'dan il-qasam sitwazzjoni tal-SMEs xorta ma titjibx il- L-Istati membri evalwaw problemi tal-ambjent leġislattiv il-kwalità tal-SMEs eh, b'mod formali biss u ma jħarsux lejn l-implementazzjoni tal-aki Ewropew fil-qasam speċifiku. Nindu konsiderazzjoni situazzjoni attwali fl-Ewropa aħna fl-opinjoni tiegħi għandna nħedġu li l-Istati membri biex naqsu l-burokrazija eċċessiva bħala per eżempju xi ristorant jew furnar fil-kapini fil pajjiż tiegħi jrid jagħti rapport li sitt istituzzjonijiet differenti. U Dan ikollu joqgħod jagħti dokumenti u mbagħad korrispondenti lil tliet awtoritajiet statali. Dina dawn huma pajjiżi illi qegħdin iżidu burokrazija eh, meta mqabla ma' pajjiżi ta' li qed jiżviluppaw ekonomiji ġodda bħal l-Indja, Ċina u l-Brażil. Grazzi. Grazzi Sur Pax. Grazzi. Tlet snin ilu l-Unjoni Ewropea għalet li tappoġġa l-SMEs, imma fil-bidu ta' dik l-inizjattiva rajna mbagħad il-kriżi ekonomika li laqtet l-SMEs b'mod qawwi ħafna il-Basel tlieta u l-miżuri tagħha ikomplu iktar u l-SMEs l-istudju illi sar biex ħares li l-potenzjal qawwi tal-tkabbir tal-SMEs Fil-fatt semma strateġiji li jistgħu jiġu adottati, però dawn probabbilment mista jibdlu l-affarijiet ħafna. Għandek livell enormi ta' dejn, għandek ħafna burokrazija u eh, Mem lebda mod kif nistaw nefita uħda u 99% tal-SMIs l-Europa. Jihdu biss 10% jew 15% ta' fondi pubbliċi u huma fl-aħħar mill-aħħar huma dawk responsabbli illi eh, joħolqu l-impjigi għaċ-ċittadini għalhekk din hija xi ħaġa illi tittiġi indirizzata. Iridu tassew nagħtu appoġġ bil-fatti li l-SMEs. Grazzi ħafna surrubi kissa minuta u nofs. Grazzi, President, Kummissarju Barnier. Nasab li l-iktar ħaġa importanti illi għal fil fatti is-sur Mikrax li huwa il-Ministru tal-Finanzi Ungaris għal il-persuni li jinvestu fil-pajjiżi tagħna u jħolqu l-impjiegi man domx noħdulna joħdulhom il-flus minħalqhom dawn huma n nis li jħolqu l-impjiegi, dawn huma n li jieħdu r-riskju, dawn huma lek in-nies li għandna nappoġġaw. Irridu naċċertaw li nintawlom il-flejjes li għandhom bżonn, għandhom ikunu likwidi, għandhom ikollhom aċċessi għal prodotti u għal servizzi. Għax jekk huma jistgħu jbiegħu prodotti tagħhom bi profitt, allura huma jkunu jistgħu mbagħad iħallsu djun tagħhom anke brata ta' imaxxa aktar baxxa hekk jridu nagħmlu jekk jridu l-Ewropa tsir terġa' sir kompetittiva rridu naċċertaw li pajjiżi tagħna jkunu kompetittivi fuq livell internazzjonali u biex nagħmlu dan jridu ngħinu lil daw il-pajjiżi jkomplu jikbru. Jekk inħallsu pereżempju lejn l-insolazzjoni fl-Ewropa biex iżomm isħana danna tista' toħloq ħafna impjiegi, nistgħu nagħmlu ħafna flus, għandna bżon investu f'daw l-affarijiet, hemm bżonn li stati membri jaraw li tip ta' taxxi li qegħdin ħalsu l-SMEs bħalissa ma' dawk illi ma għomx, ma' għomx. Fil-Bulgarja bħalissa naqqasna il-tax il-profit fuq il-max baxxa fil-mija, però Greċja għandha eh, level fiskali għara ħafna fuq il-profit li mhux xejn ma ħajajn lill-kumpanija. Hemm bżonn li nużaw it-taxxi blaqwa mod possibbli biex nieħdu biex nagħtu l-aħjar opportunitajiet lill-SMEs grazzi ħafna surrubi Rubik sur Karin sal minuta u nofs. President. Kriżi, kriżi, kriżi. Kulħadd jitkellem dwar il-kriżi. Imma mhux Ir-raġuni ta' kriżi biss iridu naraw is-settur bankarju din sovran, iridu naraw kif ħanoħorġu minn din l-imbirka kriżi. Dinna nistgħu nagħmluha jekk ikollna impjiegi ġodda illi mbagħad iwasslu għal tkabbir ekonomiku, imma dawn l-impjiegi ġodda Laħan nsibuhom fis settur bankarju, laħa jinħolqu fil-kumpaniji kbar, l impjiegi ġodda ħajinħolqu fl-SMEs, illi tiġġa jimpjegaw iktar minn 90 miljun ruħ madwar l-Ewropa. Għalhekk biex nelbu din il-kriżi, irridu natu kas aktar tas-settur tal-SMEs għaliex l-ewwel net. Il-kumpaniji żgħar jistgħu jadattaw ruħhom aħjar għal sitwazzjonijiet differenti u jitalmu mill-iżbalji li jagħmlu jistgħu jirreagġixxu aħjar għal bidlit tas-suq u fit-tielet post l-opinjoni tiegħi l-aktar importanti ħajkunu fost l-ewwel illi joħolqu eh, l-impjiegi ġodda ħajkunu l-ewwel illi jimpjegaw in-nies magħhom għalhekk x'instgħu nagħmlu biex ngħinu dan is-settur tliet affarijiet l-ewwel nett. Il-frontieri tagħna rridu nżommuhom miftuħin, it-tieni net rridu nagħtu opportunitajiet finanzjarji permezz ta' venture capital u self u t-tielet net rridu naqsu il-burokrazija illi ixekkel l-izvilup ejja nejnu l-SMEs għax huma ħajjnuna nelbu din il-kriżi. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Karins. Es folgt nun Herr Kollege Kelly für eineinhalb Minuten. Grazie, Herr Sur Karins, ist das Sur Karins. Grazie, President. Importanti li għadin nitkellmu dwar dan is-suġġett illum minħabba diskursi li għadin għaddejjin bħalista fil-Kunsill. 22 u nofs miljon eh, persuna qiegħda fl-Ewropa u 23 miljun eh, SMEs. Jekk istaqsi l-SMEs jekkum jistawx joħolqu impiegi ġodda u ma jgħidulek illi fiċ ċirkustanzi it tajba iva żgur ikunu jistaw, waħda minn daw il ċirkustanzi tajba hija l-aċċess għal kreditu kif intqal f'pajjiżi fil-waqt li l-banek ġew kapitalizzati huma saru vera vera saru ibsa biex mal-SMEs, anke sempliciment overdraft ma, ma jagħtux u din hija xi ħaġa nindirizzawa. Il-Kommissjoni kif qalet tajjeb fl-aħħar diskussjoni li kellna bżonn ta' regolamenti aktar sempliċi fuq l-SMEs dwar l-akwist pubbliku, etc. U il-Kummissarju eh, semma l-importanza wkoll tal-venture capital. Aħna għadna maħniex qegħdin napprofittaw ruħna bizzejet mill-venture capital, speċjalment meta ma mal-Istati Uniti. Issa għandna din l-opportunità biex eh, noħolqu eh, impjiegi innovattivi għall-ekonomiji dwar il-kummerċ elettroniku hemm ħafna affarijiet li jingħadu, però hawnhekk issa għandna opportunità kbira biex tassew nagħtu spinta lill-ekonomija l-SMEs u l Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Wir kommen nun zum Grazie ħafna Sur Kelly nadi issa proċedura S. Keġ di għaj nadi għas-Sur Schwab. Kollegi. Aziz kollegi. Kif tiġant għal l-SMEs jibbenefikaw minn regoli ugwali għal kulħadd. Sfortunatament però fl-Ewropa għat m'għandniex il-suq intern jaħdem kif suppost. Kif suppost ġara wara l-att tas suq waħdini u l-50 il-miżura li kellna. Hemm ħafna eżempju għall-aċċess għall finanzi, però id-differenzi bejn l-istati membri huma kbar wisq. Għanna ħarisna lej dawk l sms li bħalissa għadin jatnu bot elettroniku u rajna kemmu ma jistaw fil-fat kemm għandhom aċċess għal swieq barranin. Ma rajna li hemm bżonn ta' l-istess standards għall-istati membri kollha għaliex ta' eżempju ta' dan it-tip l-SMEs kull ma jinteressom u għali ikun hemm l-istess regoli għal kulħadd dak biss li jimportom u dak li għandna nippruvaw nagħmlu. Grazzi ħafna s-sunxfa bissa għal minuta Sinjura Hanslik. President, Komissarju, jiena ix-Shadow Rapporter għal PPE dwar id-direttiva tal-pagamenti tard u nixtieq insemmi xi ħaġa dwar din il-problema għatem problemi kbar dwar is-sitwazzjoni tal-SMI stati membri differenti hemm ħafna każijiet fejn is-sitwazzjoni diġà kienet diffiċli ħafna. Anke fil-perjodu meta qabel mal-perjodu li għadda deteriorat is-sitwazzjoni jekk naraw l-istatistika naraw illi għal ftit SMI is situazzjoni marret tal-aħjar. Għabu kuntanta li għat nisma li ħat appellaw li l-Komissarju Tajani sabiex u jeżegwix ir-regoli ta' din il-Late Payment Directive. Jena mandiġ dubju li l-SMI tagħna ħajkunu kuntenti illi jaraw illi konti tagħhom jitħallsu f'waqthom. Grazzi ħafna, Aziza Aziza kollega, issa Signora Bazescu. Grazzi, President. l u huma lajna u l-anija ta' ħolqin tal impiegi Ġunju tal-2008 l-SBA tara it-titjib fl-spiritu intraprenditorjali fil-kumpaniji indipendenti. Għan bżonnu kol ta' edukazzjoni aħjar fil-qasam billi nqasmu laqwa prassi fl-Ewropa. Fil-pajis tiegħi il-programm Star jipprova irrawen fost iż-żgħażagħ inizjattiva fil-kummerċ li faċilitaw l-aċċess tal-fondi u li niprovdu fondi Ewropej għal pubbliċità u r-reklamar huwa importanti. Programmi tal-gvern għal SMIs rumeni ifrankaw iktar minn 300.000 impjieg fil-Rumanija, pajjiżi u wieħed minn dawk il-ftit li ħadu passissa biex jiffaċilitaw l-aċċess għal finanzi tal-SMEs billi provdew garanziji pubbliċi. Grazzi ħafna lil kollega Bazescu u issa issur Luħan għal-minuta. Grazzi President, Kommissarju, eżis kollegi. L-adozzjoni fl-2008 tal-SBA kienet ta' benefiċċju kbir għall-ambjent intraprenditorjali fl-Ewropa il-ħolqien tal-kumpaniji sar iktar faċli u jiswan as flus, però bħalissa nixtieq nitkellem għal l-SBUs il-kumpaniji privati. Dawn il-kumpaniji kif nafu tajjeb jistaw jaħdmu fi kwalunkwe stat membru daqsi kieku kienu għadin jaħdmu f'pajjiżhom. Jekk huma jażlu illi jieħdu dal l-istatus SPU l-intraprendituri jistaw jiffrankaw il-ħin, il-flus u l-burokrazija. Matul dawn eh, żminijiet diffiċli u propju sabiex nejnu li kumpaniji jilħu livell Ewropew, il-gvernijiet ridu jaqblu fuq pat leġislattiv ġdid li jippermettu li kumpaniji żgħar biex jirreġistraw lilhom infushom bħala European Private Companies. Il kontratta beħ Ewropew u koll jaffjati spinta kbira lill SMEs Ewropej. Grazzi ħafna sur luħa sa sinjura Swinburne għal minuta. L-SMEs ta' Wales huma 99% tal impjiegi ta' pajjiżi, però bħalissa tassew għadin nibbatu minħabba riċessjoni. Minkajja li jena napprezza test tal-negozji eh, zzar, jena xorta naħseb li xorta mux għadin jgħinu b'mod dirett il-kumpaniji zzar u mikronegozji minħabba klimi prezenti, issa minħabba li l-miri tal-fondi huwa propju li jżidu l-livell ta' kompetittività fl-iktar reġjuni vulnerabli jena nishtiq nitlob l-Kommissjoni sabiex il-flus jintużaw b'mod dirett ħalli iżidu xol u jgħinu xol tal-SMEs il-mikronegozji jimpjegaw eluf ta' nies fl-imkien jekk inti ħatejnhom permezz tal-fondi sabiex jizidu il-kummerċ u kompetittività tagħhom dan jista' jkollu effett enormi fuq l-ekonomija reġjonali iva. L-SMEs għandhom bżonn inqas burokrazija, ma għandhom bżonn ta' għajnuna diretta sabiex eh, nistimulaw it-tkabbira l-ekonomiji tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa sabiex nalqu din il-parti ngħaddu għal Mrs. Gelbelt. Grazzi, Sur Kommissarju, dan il-pakket ta' miżuri għall-SMEs u l-punti kollha li ġew trattati hawnhekk illum xorta waħda juri li għadbaqa ħafna xisir sabiex nkunu nistaw xi darba inwaslu għal ambjent tas sew favorevoli għad kabbir tal-SMIs fl-Europa. Il-kusen attwali hija illi innaqsu Il-situazzjoni attwali qiegħda twassal għal nuqqas ta' ċess tal-finanzi. Dina minħabba l-kriżi ovvjament, imma l smis u l-mikronegozji għadin ibatu l-aktar. Jekk hux ħanoħorġu mill-kriżi jiddependi. Min jekk dawl Eh, l intrapriżi żgħar net 99% tal intrapriżi Ewropej kollha kemm huma jistgħux ehm, jibqgħu fuq saqajhom. U kif ħanejnu biex dew nżommuhom fuq saqajhom? Kif ħantuhom l-istrumenti li jeħtieġu? jiena nappoġġa l-daqstant dil-idea tal-SME eh, test u il-mizuri kollha ta' simplifikazzjoni. Vielen Dank, Frau Kollegin Galpilz, pilz zum Abschluss der Aussprache. Grazzi li l-Sinjora Galpels u issa l-Kummissarju Barnier sabiex jala id-dibattitu. Grazzi ħafna sur President. Grazzi lilkom kollha tal-mistoqsijiet u l-punti li għamiltu u li jinsmajtom bil reqqa Issa u kol ħanaddijom l-sur tajani. Issa niprofa nwiġib kull mistoqsija. L-ewwel Kif qalet għalet s-sinur Sater u kif għalu u kol oħrajn? ħafna mill-problemi li qed naffaċċaw fejn rigwardjaw l-SMEs fil-bidu għandhom x'jagħmlu mal għandhom x'aqsmu mal-sistema nazzjonali, mal-amministrazzjoni, l-burokrazija, tassazzjoni tal-pajjiż fejn jgħixu. Għalhekk, irridu wkoll naġixxu fl-istati membri u rridu wkoll naġixxu fuq livell Ewropew. dax fejn du xaqsam ukoll ma mikroetintajiet. Um, um, aħna fil-fatt fit-test l-għandu xaqsam għadani eh, diġa qegħdin fit-tieni fażi fil-Konsill u dan ħajasal fil eh, planarja fi frar. Is-sur di Pasqual. U kol sama l-kompetenza tal-Istati membri. Kif kol is-Sinjura Swinburn. U kol saqsiet dwar kompanijiet żgħar ħafna li niffaċilitaw l-għom il-proċess Issa l-kalima oħrajn fostum Surinaldi, Sinjura Kibet, u ma u koll saqsew dwar il-fondi li kienet fil-fat indirizzata fil-introduzzjoni tiegħi nix nikkonferma dak li diġa rigward il-fondi rridu nifacilitaw l-esportazzjoni u koll eh, nifacilitaw eh, l-aċċess għall kreditu Ir-regoli ta' Basel u koll indirizzaw lil banek banek zar illi huma fisħab huma mseħbin ma' dawn il-kumpaniji. Dan kollu huwa marbut mal-G20. Irridu noqogħdu attenti fil-miżuri li nimplementaw u kif dawn ħajaffettwaw l-ekonomija tagħna. U għalhekk illi s-surtenje qed jagħmel komunikat dwar l-internalizzazzjoni tal-SMEs u għaj prezenta dan f'Novembru. U kol indirizza tal sur Watson. Aħna ħan Iva natħassib dwar eh, tassazzjoni. Fil-fatt, ġit prezentata kol, eh, ħad ġi prezentata Green Paper fl-axar ta' din is-sena, illi ħad indirizza din il-kwistjoni, il-komplessità, jew nkella l-simplifikazzjoni tal-sistema tal-VAT specialment fejn xasmu prassi transkonfinali. Tkellimna wkoll dwar l-interprenditori U nixtieq ngħid illi 46% tal-applikazzjonijiet huma ta' frodi. Studju tal-Kommissjoni wera illi li intraberturi ikollhom it-tieni opportunità hija problema minħabba dawn il-frodi. Irridu li l-stati membri jimplementaw limitu ta' tliet snin għall intrapretaturi onesti eh, li mxew ma' regoli sabiex dawn ikun jistgħu jerġgħu kolom ċans ieħor. U rridu li nagħmlu monitoraġġ serju ta' dan fl-istati membri is Kelly nixtieq ngħidlu illi ħanamel proposta fil-flat ta' suq waħdini sabiex nifaċilitaw il mobilta Ovvjament dan ma jisolvix il-problema. lil dawk l-SMEs illi għandhom ma tantx għandhom kapabil abilta li faċċew ir-riskju. Iżda rridu nifaċilitaw il-nejnu l-SMEs ikollhom ġestjoni tal-finanzi tagħhom aħjar. Kien hemm ukoll kwistjoni ta' ħlas start. U s-sur fil-fatt għamel appell u kitab l istati membri kollha sabiex jentiċipaw? l-implementazzjoni eh, tajba tal-ħlas tard. Ħan ukoll ħan ukoll dwar dan iktar tard. Aħna fil-fatt fil-mkien ma' surtin jitnaraw kif li se jkollna leġislazzjoni speċifika l-SMEs. U nibqgħu nagħtu l-eżempju tal-xiri pubbliku. Tkellimt ukoll dwar il-burokrazija. Jekk ovvjament, jekk ħat għodu tfittxu, ħasibu l-burokrazija kullimkien anke anka fi Brussel, ovvjament, eh, fi Brussel nistaw nisimplifikaw l-affarijiet għalkemm kem dan namluħ eh, b'mod skruplus. Rridu naqsu l-burokrazija anka fuq livell nazzjonali jista. U l-Sur Nixon u l-Sur Gallagher nejdu li aħna namlu testi tal-SMEs. Aħna irridu naċċertaw ir-rwina li f'kull stat membru, ħanaraw li f'kull stat membru jkun hemm dawn it-testijiet meħtieġa. Ħajkun hemm ukoll il-kooperazzjoni bejn DG Enterprise u DG Research. Uridu nikkooperaw tajja bejnita fil-ħdan il-Kummissjoni nikoperaw kol ma sur jani u għalek minħabba fekk qed ikonna perspettivi finanzjari ġodda ħajkun hemm qafas ġdid għal kompetitività tal-SMEs. U ħajkonna qafas li ħajfaċilita eh, l-aċċess ta' SMEs għal kreditu għal fondi u kol innovazzjoni. Id-diskutejna kol proposta ta' sur Tienes, tienes, rridu li l-SMIs jipparteċipaw fi diskussjoni. Irridu li l-SMIs semmaw leħenom. Mr. Gens qal, min saqsa minn fejn ħajġi it-kabbir. Jiena napper naħseb illi jekk eh, naraw kemm huma importanti l-SMIs fil-fatt jagħmlu 99% tal-ekonomija tagħna ħanħorġu mill-kriżi ħantejbu l-ekonomija bl s irridu naraw li jkunu ehm, mobli u li jkunu jistgħu adattaw rwieħhom għall-ekonomija u anke reċessjoni. Il-frontieri iva jridu jinfetħu. Iżda ma rridux imbagħad inkunu naċċenti żejjed u narrevoli membri. U għalhekk ehm, ħandaħlu din il- eh, kwistjoni ta' reċiproċità sabiex ikunu jkollna aċċess ukoll għall reġuni oħra fid-dinja. jien nista' ma nistax naqbel illi nimxu għal punt illi nkissru il-issu intern. Aħna rridu li jkollna su Ewropew b'saħħtu hekk nista' nimxu l qudiem Aħna għandna rispett internazzjonali minħabba il-suq Ewropew kbir tagħna ta' 22 miljun kumpanija u l fum il 50 miljon konsumatur. Tkellimna wkoll dwar it-taħriġ, dwar fondi għat-taħriġ, iva, irrid ikollna politika Ewropea għax fl-istati membri m'hemmx biżejjed fondi għal dan. Tkellimt ukoll dwar tkabbir. U nixtieq ngħid li mal-flimkien ma' Sur Tani qed naħdem fuq suġġett li mhuwiex importanti li huwa importanti li huwa wkoll diffiċli ħafna li mhumiex faċli biex tinteressah. Irid ikollna l-istess ħeġġa kif eh, kellna qabel irridu nindirizzat il-kwistjoni b'ħeġġa kbira. Irid ikollna politika eh, industrijali li tieħu konsiderazzjoni teknoloġiji ġdida u l-bioteknoloġija eh, bioloġik pereżempju, materji ġodda li qed joħorġu tal-sport, Irridu nqogħdu attenti għall l-indipendenza Ewropea tagħna u l-kapaċità tagħna li nkunu sovrani u li ma nidependux fuq prodotti u servizzi li ġew manifatturet barra mill-Ewropa. Mil Ma rridux illi l-Ewropa tiġi biss zona ta' servizzi, tipprovdi biss servizzi. Irridu nkunu wkoll zona ta' produzzjoni. Ma nistgħux biex nkonsmaw prodotti illi qed jiġu prodotti barra mill-Ewropa. Nasib ħajġi il-moment, żmien meta rridu ninaqdu l-kol flimkien u nħarġu b'inizjattivi ġodda għal politika, eh, politiki industrijali. Sur xwab huwa familjari wkoll għal eh, xogħol li għamilna fl-imkien u nixtieq ngħid li għamilna ħafna xogħol fl-imkien fuq dan is-settur. U billi aħna wkoll interessati eh, fil-futur tal tal li taraw din il-figura li għandawnek fejn hemm Tnax il-mod ta' kif nistaw namlu ehm, tkabbir u għem tnax il-punt, tnax il-proposta u li ewlenija ta' kif nistaw intejbu u tkabbir. Nisperaw li dal-proposti jistaw nilħuqhom f'dawn fil-ġejjieni, mod partikolari f'dawn is-sentejn li ġejjin dawn huma proposti u regolamenti li jridu jiffaċilitaw il-sitwazzjoni. Dawn huma regolamenti proattivi nishtiqu li din il-loqsma li qabel kienu ix l-SMEs issa jkunu oqsma ta' opportunità. Irridu nifaċilitaw il-ħajja tal-SMEs, il-setturi tal-mobilità, tal-innovazzjoni fost oħrajn u dik id-direzzjoni li t-nimxu leha. Rridu li l eh, jiġri konċiljati ma mal-swi il-kbar. Dik jew koll l-opinjoni ta' Sur Tajani, dik da tuġiba li xtiqt nagħti lis-Sur Xwab u Sinjor Castilla Vera li tkellma dwar dan ukoll. Ftaħna wkoll portal eh, Ewropew għal SMEs sabiex niffaċilitawlhom ħajjithom. Uridu li u sabiex kollom kol aċċess għall-informazzjoni. Irridu illi kollu ruhom x'qed nagħmlu fuq l-Ewropew. Qed naħdmu wkoll fuq kuntratt Ewropew għal SMEs. U dan kollha nagħmlu sabiex nippromuovu tkabbir. U tkabbir tkun ħajġi mill-SMEs, grazzi ħafna. Grazzi Grazie ħafna, lill-Komissarju Barnier. Dan id-dibattitu sajna għala. il issa fuq l agenda